Il-President, nishtiq niftaħ il-plenarja, għandkom il-minuti u l-proċeduri mill laħar laqa, hemm xi oġġezzjonijiet għalihom? Le. Mela għaldaqstant għom bħala approvati. L-ewwel Ari.